politiku kol mill frigwajt tal istabilita tal-pajjiż. Dak kollu xtaqt ngħid fisem is-Sinjur Ashton. Grazzi ħafna. Filim Dank, Herr Kommissar Barnier. Grazzi ħafna. Lill-Kummissjoni Beck nikkonkludu d-dibattitu fuq dan il-punt. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna u dikarazzjoni tal-Konsilju tal-Kummissjoni dwar l-eżekutiv il-ħatriet tal-eżekutivi ta' l-ISA. E Nisimaw issa minnħa tal-Kunsill Istur Gjori. Mr. Commissioner, Honorable Members. Sur Komissarju, Sur President, eżis ex kollegi, grazie li tutuni l-opportunità sabiex nikkommenta fissam il-Kunsill ah, l-ħatra ta' dirkuturi eżekuttivi u l-presidenti ta' dawn l-autoritajiet supervizori Palma tafu dawn il-regolamenti li ġew adottati tliet xhur ilu mill-Bord Eżekuttiv tad Diretturi. Skont il regolamenti ta' EFSA, kull President irid jiġi maħtur mill-Bord ta' Superviżuri apparti dan, regolamenti tal-EFSA jagħtu wkoll rwol importanti lill parlament Ewropew illi jinatat l-possibilità il joġġezzjona l-ħatra ta' dawn l-eżekuttivi u biex jitneħew mill-pozizjoni tagħhom wara l-pozizjoni tal-bord eżekuttiv x'in il-pożizzjoni tal-Konsell il-Konsell bħala kol-leġislatur qabel ma' parlament sabiex jiddaħħal f'dan ir-regolament dispożizzjonijiet illi jiżguraw illi membri tal-bord ta' superviżuri il-bord ta' ġestjoni u d-diretturi ta' kull esa huma protetti u vinkolati minn dipendenza kbira sabiex iġissu bil-mod fl-interess tal-Unjoni. Id-dispożizzjonijiet qegħdin f'dan ir-regolament speċjalment hemm importanza ta' artiklu 42, 46 u 52 il-membri bil-vot f'dan il-bord u president u direttur eżekuttivi mhux se id istituzzjonijiet mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u lanqas awtoritajiet pubbliċi u lanqas dawn serin jinfluenzaw il-direttur eżekuttiv jew il-president. Il-regolament jgħid ukoll li dawn huma suġġett ta' regolamenti adottati mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea regolamenti ESA fihom ukoll numru ta' dispożizzjonijiet li jiżguraw illi il-President u d-Direttur Eżekuttiv ta' kull awtorità huma magħżula bl-iktar mod oġġettiv fuq il-kriterji stretti ta' artikli 48 u 51 apparti mill-esperjenza ta' ġestjoni li marbuta mal-profil tal-diretturi Dawn iż-żewġ artikli joniġdu bħala kriterji l-mertu, il-ħila, l-arfin tal-istituzzjonijiet finanzjarji u s-swieq u l-esperjenza relevanti għas supervizjoni finanzjarja u regolamentazzjoni. Rigward il-finanzjament, il-Konsil għandu ambizzjonijiet għolja meta adotta dawn ir-regolament u dan jina ċertu għal każ ukoll mal-Parlament. Issa hija fidejn iż-żewġ istituzzjonijiet bħala awtoritajiet budġetarji li jiżguraw li dawn l-istituzzjonijiet isiru mezzi xirqa kull sena għabbażi tal-proposti budġetarji. Bħala presidenza aħna wkoll għat importanza kbira li l-istati membri kollha u l-obbligi tagħhom lejn l-awtoritajiet ġodda. Pala kol-leġislatur il-Konsil jara li huwa neċessarju dispożizzjonijiet kollha ta' regolamenti jiġu implementati bisħieħ mod ċira aħna nistennew il-Kummissjoni Ewropea bħala gwardjan ta' trattat li tiżgura li dan huwa minnu bħal minnhom konxi l-Kummissjoni li natat wkoll ir-rwol fi premessa 55 tal-regolament li kollha shortlist ta' kandidati biex faċilita l-proċess ta' kull President u kull Awtorità. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qablu mal-proċedura meta adottaw dan ir-regolament jiena issa nittama il-President jista' jagħmel dan huwa ta' primar, ta' importanza primarja bħalma intom ċert li taqblu illi l-aġenziji l-ġodda jistaw jibdew xogħolhom mill-aktar fis possibbli. Din hi parti essenzjali mir-risposta illi l-Unjoni Ewropea trid tagħti l-kriżi finanzjarja jiena ċert il nista' nistriħ fuq l-appoġġ sħiħ tal-Parlament biex niżgura illi ikonna tmexxija tajba mill-aġenziji. Membri par riżultat ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, l-Unjoni Ewropea għandha għandha strateġija ġdida. Din hija responsabilità tagħna li niżguraw illi li essays jibdew xogħolhom mill-aktar fis possibbli bħala rappreżentant tal-Presidenza tal-Parlament jiena nixtieq naħdem bisħieħ mal-Parlament u nixtieq li l-Parlament ikun sieħeb leali lejna. Grazzi. Vielen Dank, Frau Thierry. Grazzi ħafna. U issa mill-Kummissarju Barnier. Grazzi, Sur President. Grazzi, Ministru Guri Onorevoli membri parlamentari, l-Unjoni Ewropea mill-ewwel ta' jannar issa għandha sistema ġdida eh, supervizjoni fis settur finanzjarju. U din is-sistema tiġi flimkien riforma wiesa ta' swieq u l-imsiħba u l-partiċmanti kollha finanzjarji fih dan l-Unjoni Ewropea u naħseb li ħaġa tajba għax għandna bażi solita għall-industrija finanzjarja li hija settur importanti ħafna fil-pajjiżi tagħna. Allura l-ewwel nixtieq nuri l-apprezzament tagħna għar-rwol importanti li l-Parlament kellu f'dan il-proċess u jekk illum aħna għandna sistema ta' supervizjoni li hija iktar effettiva f'dan is-settur finanzjarju u jekk aħna niġbdu l-inkonklużjonijiet mill dil kriżi bħal f'setturi oħra allura rridu nuru l-apprezzament tagħna lejn dan il-Parlament Ewropew. Aħna wasalna fl-aħħar far bażi f'din l-arkitettura ġdida għat tlet awtoritajiet u mbagħad għandna il-ħatra tal-presidenti u d-diretturi dawk eżekuttivi u da se jiġri fil-jiem li ġejjin Dil proċedura ta' nominazzjonijiet saret fost l-istati membri, fost il-membri kollha b'trasparenza u il regoli kollha ġew rispettati, il regoli li jiggovernaw il-managers u diretturi kollha tal-Aġenziji Ewropej. Kenna madwar 275 kandidat għal dawn is sit posti għal sit karigi u dawn ġew eżaminati bir-reqqa u ruoli differenti lill parteċipanti kollha, parlament, il-kumitat ta' supervizjoni, dawk ir-ruoli kollha eh, ġew studjati u fil-futur ħankomplu nagħmlu l-almu tagħna dak li għandu ma' trasparenza u dan ħanamlu biex nipermetti il dan il-Komitat tal-Ekonomija f'dan il-Parlament biex kompli jwetta ix-xogħol daqshekk importanti li għandu issa l-Parlament kien eżat u ħajkompli jkun eżat meta niġu għal dawn l-awtoritajiet u din ħaġa tajba naħseb hemm talbiet li qed isiru jiena nifhem daw it-talbiet u permezz tal-Parlament il-Kummissjoni temmel il-diretturi maniġerjali u dawk li mexxu l-autoritajt għandhom jintazlu skont il-mertu, l-esperjenza, l-indipendenza tagħhom u il-rabta li għandhom lejn l-Ewropa u l-esperjenza f'affarijiet Ewropej kif ukoll fis-settur finanzjarju dan għandu l-ispirtu onorevoli membri li aħna ħdimna bih dwar kif ħdimna biex nażlu l-kandidati. U dan hu l-ispirtu li jużajna għal dil proċedura ta' elezzjoni li għaddejja bħalissa l-Parlament, il-Kunsill u koll iddeċidew skont l-artiklu 68 għal-regoli li jmexxu dawn l-autoritajiet li l-autoritajiet għandhom ikunu suġġetti għal proċedura tal-għażla tal-personal fih tal-Unjoni Ewropea u aħna rridu nassiguraw li dawn ir-regolamenti jkunu segwiti u rispettati bħal kien anka salarji l-età minima u massima tan nies li jiġu maħtur għal dawn l-autoritajiet ovvjament aħna studjajna kull possibilità biex konna l-aħjar flessibilità u probabbilment se jkollna opportunità oħra li nerġgħu ngħaddu u nirrevedu din il-proċedura li hemm maħsuba għas-sena 2013 aħna nappoġġjaw ukoll ix-xewqa tal-Parlament li jkollna bilanċ aħjar f'dak li għandu x'jaqsam ma' irġiel u nisa li jkunu rappreżentati u li jmexxu daw l awtoritajtu f'dan f'din il pri selezzjoni kien hemm parteċipazzjoni u li kienu jaqblu ħafna ma' dawn ir-regoli bil-kandidatu li rċevejna. U nfakkarkom ukoll li bħalissa fil-proċess li għaddej bħaless bħalissa dwar il-ħatra ta' diretturi eżekutivi hemm żewġ nisa fuq il-lista ta' kandidati għal pożizzjoni ta' direttur għal darbu naqbel mal-parlament li verament għanna bżon għanna bżon nies independenti, autoritajiet independenti qawwija b'saħħithom li ma jkollhomx e, e, ċerti rabtiet oħra u ma jkollhomx interferenza. U l-Aġenzija għandhom jaħdmu biss għall-ġid tal-Unjoni Ewropea kollha kemm U dan qiegħed miktub skont ir-regolamenti insemmi l-artiklu 43, 48 u 49. Issa l-Kummissjoni bħala garanti ta' trattat b'mod komprensiv terfa r-responsabilità tagħha biex tassigura l dawn l-artikli jkunu rispettati sew. Mija fil-mija u anka l-fatt li l-Kummissjoni se tkun rappreżentata fil-ġestjoni ta' dawn l-awtoritajiet u l-Kummissjoni ħadd tiżgura ruha illi kull deċiżjoni li tittieħed tkun għalġi tal-Unjoni Ewropea kollha kemm u mbagħad dwar kif inu il-Bord ta' Supervizjoni xtiequ nsemmu li hemm bżonn li jkun hemm ċertezza politika u legali dwar kif ikunu magħmulin daw il-bordijiet irridu jkunu rappreżentati mill-kapijiet tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u rrid niċċara dan il-punt il żgur allura li dawn l-awtoritajiet e, e, e, bidlu ċerti regoli tagħhom biex wieħed ikun żgur illi ikun hemm din it-trasparenza meħtieġa u rappreżentanza u mhux se mmorru l-bot minn dan. U dan se jkun kompatibbli ma' xewqa tagħkom bħala leġislaturi. u se jkun hemm almenu laqat tej fis-sena mal-bord ta' ġestjoni anke mal-istati nazzjonali skont ir-regolamenti. Fl-aħħar nixtieq ngħid li naqbel ukoll mal-Parlament li dawn l-awtoritajiet għandhom ikollhom riżorsi finanzjari li jeħtieġu riżorsi umani wkoll biex bekk ikunu jistgħu jwettqu l-mandati tagħhom u anka jkunu jistgħu jappoġġjaw eh, u jistgħu jserħu fuq il-Kummissjoni Ewropea li jkun hemm konsistenza fuq in-naħa waħda r-responsabilità li huma qed iġorru u anka fuq in-naħa l-oħra f'dak li għandu x'aqsam ma' riżorsi li jkollhom eh, jkunu jikunu jistaw iwet u l xogħol tagħhom dak li għandi xinajt, sinjuri membri parlamentari, dinja konferma tal-ħatra tal direttori eżekutivi ta' dawn l-autoritajiet, il-proċedura tintem biex daw jinħatru biex jibdew ix-xogħol tagħhom u kuljum jina nara provi kemm daw l-autoritajiet se jkunu taħtieġa għax kuljum niltaqgħu ma' ħtiġijiet biex dawn l-autoritajiet ikunu jistgħu jaħdmu dawn l-autoritajiet jaħdmu fl-imkien mal-Kunsill Ewropew u importanti u rridu li dawn l-autoritajiet ikunu jaħdmu kemm jista' jkun malajr u issa għandna responsabilità tagħna aħna wkoll b'mod individwali għandna nassiguraw li daw ikunu jistgħu joperaw malajr fi kundizzjonijiet tajbin u dan ifisser li hemm bżonn li jkollhom l-appoġġ tagħkom bħala Parlament ukoll. Nixtieq infakkar ukoll li l-Kummissjoni ħadd assigura li x-xewqat tagħkom bħala leġislaturi jiġu rispettati u daw l-aġenziji u l istituzzjoni jaħdmu biss għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi u issa għandna l-gruppi għandna l-kellima tal-gruppi l-ewwel jibda il għal żewġ minuti u nofs ir-rappreżentant tal-PPE. Grazzi, Signor President, Ministru, Kommissarju. Dan mhuwiex dibattitu legali, dan huwa wieħed politiku veru, huwa il-futur tal-Ewropa meta niġu għal regolamentazzjoni finanzjarja. Ix-xogħol li sar permezz tal fost l-istituzzjonijiet kollha għaddej u rrid nkun ċar dwar dan, ma aħna ma rridux li nagħmlu rivoluzzjoni u nuru l-muskoli l-idea huwa li nuru l-ispirtu wara dawn il-proċeduri. Spirtu li issa qed jiġi rispettat sew. Ma mhix kwistjoni li noqogħdu nagħlmu fuq il-liġi, hija kwistjoni dwar kif it-testi ikunu implementati u rispettati. Nirringrazzjak Kummissarju tal-Kummissjoni klim tijar, aħna għat ma dubitajna eh, mill-Komissjoni u l-kliem eh, espress mill-Kummissarju jgħinu ħafna eh, u jimxu skont il-linja tal-Parlament daw l-istituzzjoni ġew maħluqa rridu nattuhom il-mezzi biex kunu jistgħu jaħdmu sew u aħna naħseb mhix kwistjoni ta' dubji imma na suspetti dwar il-mod kif dawn id-dispożizzjonijiet eh, ġew eh, saru minn ċerti stati membri, issa xi nies iridu eh, jgħattaw iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea ġibuha biċċiet. Għax jekk dan huwa aħna kontra dan, għax allura aħna qegħdin jitħu bina f'din il-kwistjoni ta' supervizjoni. F'dawn il-negozjati jisaru sar ħafna xogħol anka ħat tal-Komissjoni u issa nistgħu nsibu ruħna qudiemna li jkollna autorita supervizjoni illi ma jkollhom snien. U dan minħabba kwalità baxxa ta' dawk li jiġu mattura. L-istati membri aktarx forsi ma jkunux ma jkunux eh, ħattru u offrew l-aħjar nistaħħom forsi anka minħabba is-salarju offruti. Jien għandi ħafna eh, rispett lejk, Ministru, imma imma l tra li jien rajt u ma nafx li kux abbozz biss, miex bizzejiet. U fissem il grupp tijaj, inti jettajt li inti taqbel 100% ma dak li għalet il-Komissjoni. Is-inti tista taqbel 100% kem trid. Id-dikjerazzjoni tiegħu hija ċara qed jitkellem fuq problemi ta' rizorsi finanzjarju u umani u naħseb li rridu nisimaw għalli fl inti inti taqbel ma dak li tajt il-Komissjoni u taqbel ma dak Mija 100% ma dak li ntqal il-lejla. Grazzi għas-soċjalisti għal-Parlament għal 3 minuti. Kollegi, għaliex edinaw? Is-Sur Vanier għalinna għaliex edinaw għax il-Parlament Ewropew irnexxielu joħloq awtorità ta' supervizjoni li hija tkun tajba dan din kienx parti mill-programm tal-Istati Membri, il-Kummissjoni wkoll kellha xi dubji dwar dan. U kemm għandna mmorru l-bot f'dawn l-istituzzjoni ġodda minnhom tifmu li l-Kunsill se jifhem li se jifhem dan u l-Kummissjoni tittifhem illi ir-raġunijiet għaliex aħna konna konċennati dwar dan, il-Parlament Ewropew u naħseb li di dikerazzjoni hija fost il-gruppi kollha u mhux minnaħa tas soċjalisti biss, imma smajt gruppi oħra jgħidu li aħna mhux se nħallu l-istati membri li jħallsu li jagħmlu skużawni, li jilabu l-op nazzjonali u li allura jħassru l-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna hawnhekk għandna drittijiet, aħna rridu niġu ikkonsultati hawnhekk. Għandna drittijiet allura aħna hawnhekk U minn dak li naraw, aħna nipreokkupaw ruhom, naraw listi li permess taħom għanna mux sen kunu nistaw najdu. Jekk kien xem kriteri, per eżempju, e, dwar differenza taħt is-sessi, indipendenza tal-kwalità, aħna tkellimna dwar dan, aħna ma nix najdu illi ma uħatta unek li mux kapaċi jagħmel ix-xogħol tiegħu sew, ovvjament fuq il-lista hawn nistajbin u nies li diġà rew illi fix-xogħol tagħhom il huma kapaċi. Imma dawn mhumiex nies illi jurew illi għandhom l autorita u l-indipendenza biex ikunu wibsin meta jikkonfrontaw e- e- e- stati membri u konflitti, allura jien nixtieq xi parir dwar dan u aħna konċernati dwar dan. Naħseb tal-proċeduri mhumiex sodisfaċenti Per eżempju għaliex ma nix nużaw l-istess proċedura ta' ħidma kif għamilna mal-kap tal-Olaf fejn intkellek interess għall-opinjoni tal-din il-Kamra Issa nadi l-opportunità dwar id-diretturi eżekutivi tista' għadek fil-waqt li tipprova l-opinjoni tal-Parlament Ewropew hija ta' interess għalik għandek l-opportunità u nixtieq nappellalkom it-tnej kollha kemm intom mexxejja tal-istituzzjonijiet u int kummissarju nappellalkom biex tieħ taħtfu din l-opportunità. Tistgħu taċċettaw eh, tħassib espress minn din il-Kamra tistgħu taħdmu magħna u tista' tiċċara x'inhu l-objettiv u sakemm intlest li taċċetta l-objettiv għall-2013 imma tittejdilna jekk inti intix interessat affattu dwar dawn il-ħatriet. Grazzi. U l-kellim li jmiss fisem il-grupp Alde għal żewġ minuti. Grazzi, President. Kummissarju, grazzi tal-li jatfostna fostna l-lum naf li l-ħin tijak huwa qasir, pero jina grata li bdejt tatina xi tweġibiet kif għal kollega ta' qabli naħseb tajjeb li aħna narawx qed jimmotivana fil baxur xhur aħna ħdimna biex narfu differenza bejn iż-żmien ta' qabel il-kriżi u ta' wara l-kriżi qabel fi żmien ta' qabel il-kriżi aħna rajna il-ħolqien ta' attivitajiet bankarji, issa aħna favur ta' l-ħidma li saret fuq fu il-livell transkonfinali għandna regoli ġenerali li ġew f'postom biex inkun onesta, aħna rajna b'mod ċar illi aħna xi kultant kienu edin jaddu żmien bina u l-istati rridu jikollom kontroll fuq il daw l-awtoritajiet u li ma jħalli permettu nix li ndaħlu mneħirna fihom. Anka intqal mill-kummissarju l-individwali jistaw jintbatu minn pajjiżi u dak e, il-Parlament dal qed jagħmel illi qed jagħmel iwetta il-ħidma tiegħu illi jirrispetta responsabiltajiet li għandu. Aħna rridu li l-awtoritajiet jibdew kemm jista' jkun malajr immedjatament il-ħidma tagħhom. Aħna ma rridux nostakolaw u nfixklu il-ħidma tagħhom, irridu ninkoraġġuhom biex jibdew jaħdmu. Aħna ħanieħdu l-iżmin però li għandna u nieħdu deċiżjoni f'waqta biex bil informazzjoni li tinatana li ringrazzja l-Komissarju Barnier tal-klim tiegħu u għat hemm kwistjonijiet pendenti, grazzi ħafna. Grazzi ħafna fissem il-ħodor is-sur Gikol tal-minuta u nofs. Ija, sinjuri, kollegi, mill-punti vista tiegħi naħseb il dak l-u importanti issa U li jekk inħarsu l-possibilitajiet tal-liġi importanti li nara ikun hemm supervizjoni ta' settur finanzjarju. Dawn il-possibilitajiet qed jiġu eh, sfruttati, però nistgħu eh, naraw ċertu nuqqasijiet sissa pereżempju għadna ma rajniex il-lista ta' kandidati bħala parlament rajna biss ir-riżultat u allura jkun faċli iktar jekk aħna jkun għad lista minn qabel. Hemm ukoll nuqqas meta nitkellmu fuq eh, l-ugwaljanza ta' sessi minħabba każijiet bħal dawn Naħseb jena li l-istati membri rridu jieġu f'interess Ewropew rrit impoġġu wkoll mistoqsija dwar l-individwi ġifieri illi nevalwaw nevalwawhom bil-merti tagħhom. Wieħed mill-kandidati jagħmilha ċara li fil-fatt ma kienx ehm, ma kienx rwol tal-istituzzjonijiet Ewropej, iżda ta' organi supervizori Il-mistoqsija issa hija jekk dawn in-nies kollha huma jiex lesti li jkollhom kuntatti trasparenti ma' istituzzjonijiet ta' lobbying. Aħna ħassejna li r-riżultat eh, meta arbitraġġ li tiġi ċarat u nistennew risposti dwar dawn il-mistoqsijiet. Grazzi u sa' Sinjura Gigold. Eh, etneħdu għost li ħadna dell-opportunità biex n-diskutu din il-kwistjoni, iżda nixtieq ngħid li dak kollu li ġie propost kien ukoll propost mill-Kumitat Ikon u naħseb illi l-kommenti li ħan għamil lejla u ma ġejjin mill-proċess li waslu eh, għal din il-pozizjoni dwar il-futur tal-proċessi ta' reklutaċ naħseb illi rritu kunem irrid ikun hemm taħlita ta' kapaċitajiet tal-membri li jintażlu. Għal daqstant il-salarji li jenataw rridu jkunu propizji importanti li il-kriterji kollha li l mill mill-kwistjonijiet tekniċi naħseb irridu nevitawhom, naħseb nistgħu eh, ntejbu fuq dak li għamilna sissa, speċjalment eh, f'dak li għandu xaqsam ma' trasparenza, fil-rigward tal-Parlamentu nispera li dan jiġi meħud in konsiderazzjoni fil-futur. Grazzi, senjura Swindman. U issa l-axħar ehm, kellima tal-gruppi, Signora Swinburn, għal-LCR. Nasab li mem lebda bżon għal l supervizori rridu naraw jekk supervizjoni zejda msejħa isma mhijiex ħa tepi situazzjoni naħseb illi billi nagħmlu hekk ħanħol iktar konfiżjoni dwar min huwa responsabbli għal xiex din l-autorità supervizori ħajkollha regolamenti għal l-ikbar ehm, distret finanzarju ma naħseb xiena, naħseb li ehm, fil-fat eh, pozizjoni kontra suq ħat iġi adottata. Il-problema kkawżata mill-attività finanzjarja fil-axar snin ġiet injorati kellam imħasra minn dawk li kellhom irwel li garantuha. Iżda m'hemm l-ebda garanzija li l-awtoritajiet għamlu aħjar minn dan ġejna prezentati biss eh, kandidat wieħed għal kull post proċess kompletament demokratiku, iżda huwa l-istess wieħed propju illi eh, li kien użad biex jiġi maħtur il-President tal-Kommissjoni, il-rappresentanti għolja u nistan nifqa sejra. Għalek eh, jiena kom biex tivvotaw kontra jew dawn il-kandidati jew oħrajn. Grazzi ħafna u istess fil-mangi. Is-sur eh, Barnier, skużaw. Kummissarju. Barnier. Grazzi, Signora President. Minix ħanħu sħin. Ella lix diġa għamilt dekerazzjoni ċara tiegħi u kont attent ħafna kif inpoġġi klemi Naħseb dan ħaj jiġi konfermat eh, bil-kidba li aħna konfermajna ma' Sur Djokovic u li għamilna mort eh, ċar ħafna, za sempliciment biex nirrespondi l-ewenet nirringrazzakom tal-kommenti ta'kom. Ixtiqna di tlet kommenti l-ewenet fuq l-indipendenza u l autorita tal-kapijiet tal-autoritajiet jiena kontent nejt li l-parlament huwa uh, u għampenjat eh, eh, b'mod sħiħ eh, prestazzjonijiet l-oħra biex jizgura l-indipendenza tijaw u li din tkun difiża naħseb dinija hija essenzjali u dan huwa li għal għalġejjini. Jekk naħsbu dwar il numru ta' ħidma u responsabilitajiet Allura, il-kwistjoni eh, ta' kredibilta tal-aġenziji u eh, il-testijiet eh, ta' stress dawn huma setturi li aħna irrid ikollna bżonna li jom dawn it-tip ta' awtoritajiet kredibili u dan huwa l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. Naturalment, il-Parlament flimkien ma' l-Kummissjoni jaqblu b'mod sħiħ dwar dan u anke l-Kunsill It-tieni, il-proċeduri ta' selezzjoni. Sinjuri, jena niftakar id-diskussjonijiet eh, kienem eh, suġġett, dan kien suġġett ta' ħafna dibattiti bejn il-kolleġislaturi, kienem ċertament eh, xinu qasijiet fil-proċedura. U zgur li ħajkonna klawzola ta' revizjoni fuq il-korrezzjonijiet li għamilna. Iżda ma nħoss eh, li dan prevenjena mela se tal-kandidati ma nixxieqx li nipreġudika l-għażla ta' ċertu kandidati jien naħseb jien ħsebt birreqqa dwar il-kandidati li kienu qegħdin f'shortlist u jiena għażilt eh, għamilt l-għażla tiegħi dwar abbażi ta' eh, kemm dawn ta' kredenzjali tagħhom, kemm dawn kienu kapaċi. Dwar il-lista li irċevejna u il-75 applikazzjoni li irċevejna mill-istati membri u mill autoritajt regolatori, nixxinejt li ħajkonna klawzola ta' revizjoni li ħat permettinna proċedura li zgur tista' titjib, iżda personalment ma naħsibx li ma illi aħna ma nominajniex kandidat li mhumiex kapaċi għax-xogħol telet punt li ġi diġa msemmi minn ftit minnkom huwa reprezentazzjoni eh, fil l-awtoritajiet il-kummissjoni minnaħa tagħha enfasizzat eh, b'mod sħiħ illi li ħat konforma mal-regolazzjonijiet u għal-daqsant. Nirringrazzjakom tal-laqaj jimtu din il-kwistjoni li din ta' hija kruċjali l-kredibilità, hija kwistjoni vitali. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi tal-kommenti tagħkom u għal darbohra Jiena nix intenni li għannom tal-komissari aħna nkunu vigilanti u ħanamlu mill-aħjar li nistaw biex daw l-autoritajiet ikunu ta' suċċess u biex jiprovdu supervizjoni Ewropea. Nixtieq eh, nenfasizza li eh, li huma ħaj jipermettu biex l istituzzjonijiet l-autoritajiet, anzi eh, nazjonali jaħdmu aħjar u dan anki f'kuntest transkonfinali. Irrid ikonna rridu naraw illi fuq eh, il-bord sistematika naraw illi kull autorità taħdem kif suppost għal li swieq jieġixxu ħafna iktar mot maġel minn aħna bħala demokraziji. Nispera dan ikun possibbli. Grazzi ħafna l kummissarju Barnier u issa nagħti il-kelma l Sur Gorki għannom tal-Kunsill. L-ewwel qed permettu li nwieġeb il-mistoqsija li għamet ħafna ġviri rigward il-proċedura għal għad-dizinjazzjoni tal tan-nies naħseb li illi irridu rapporti jridu jindbatu l-Konsillu l-Parlament u uh, dan kull tlet snin segwitu. F'dak li għandu x'jaqsam ma l esperienza personali tijaj, nispera li jkun hemm dialogu kostruttiv bej l-istituzzjonijiet biex uh, anki u wkoll uh, ikonna assessjar tajjeb fil ġejjini U issa ngħaddi biex inkompli diskors tiegħi bl Sinjuri, delegati, mem lebda nuqqas taqbil fuq is-sustanza ta' dawn il-kwestjonijiet aħna koll interessi għal Ewropa iktar imsaħħa u għal istituzzjonijiet iktar b'saħħithom biex eh, jiggarantixxu supervizjoni istituzzjonali. Aħna għamilna eh, xogħol eh, diffiċli bħala bħala Kunsell u bħala Parlament u b'riżultat ta' dan l-istituzzjonijiet huma lesti illi jwieġbu għal bżonijiet eh, ta' din il-situazzjoni post-krizi u biex jgarantixxu li iswi eh, eh, jaħdmu tajjeb kif ukoll li taħdem tajjeb l-Unjoni u ikunu imħar tkun imħarsa l-euro. Laqas mem nuqqas taqbil fil-provizjoni ta' awtoritajiet propizi eh, bil-kompetenzi neċessari jena kwotajt ehm, il-dispozizjonijiet eh, relevanti u jena naqbel li dawn l-istituzzjonijiet għandhom ikollhom autorità politika u ma jdomx ikunu biss ehm, il- biex ngħidlek estensjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena fukajt fil-diskors tiegħi fuq eh, il-kompetenzi ta' dawn l-awtoritajiet rċevejna mm, itra mit-chairperson ta' Ekon u xtaqt eh, inwieġeb eh, dwar il-kwistjonijiet li jena ħassejt li jappartjanu lili. Xtaqt nenfasizza il-garant garanziji għal l-indipendenza u l-funzjonari indipendenti għannom ta' rappresentanza ta' wahda mill-autorita governativi. Jena xtaqt nassigura illi rigward il-funzjonament ta' dawn l-istituzzjoniet, nasib illi kollha huma komessi li huma jgarantixxu il-funzjonament tal-istituzzjonijiet. Is-sur Matoċi il-kap tal-Ekofin bat eh, tweġiba l-chairperson tal-Kumitat Ekonomiku u nittama li intom eh, isibu din eh, tweġiba biżejjed dwar il-tweġiba sur Goses dwar il-presidenza rotatorja nixxieq ngħid eh, li ma naħsibx eh, illi ħajkun hemm xi eh, fixkil xi ostakli dwar l-elezzjoni ta' dawn il-kandidati. U għawek intemmu dibattitu naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda ġifiri dibattitu fuq il-bananas. L-ewel net, rakkomandazzjoni